Senjura Beħes eh, li qed tagħmel il-mistoqsija. Dekka mes minuti. Grazzi ħafna, President, jiena ovvjament tal-Kummissjoni tiegħi eh, monetarja, Senjura Kummissarju dan il-Parlament Ewropew eh, Masur Gozes ra rajna li l-qafas legali tal-SEPA, Single Euro Payments Area, jista forsi xi darba jara d-dawla u jimbeda meta aħna waqqafna dan il-qafas legali, il-direttiva ta' servizzi tal-pagamenti, ovvjament ta' kena ċertu numru ta', ta tħassib. U dan l-inkwit li kena kien wieħed leġittimu wkoll meta se nibdow dan il-proġett qed naraw li hemm ċertu intoppi, inkwetati xi ftit jew għax ma nimmaġin mhux qed naraw li hemm mobilizzazzjoni bizzejiet u ta' mandu xaqsam xej, ma tafux mal-krizi finanzjarja, imma ma wasalniex, jekk issa ħna rridu li dan il-proġett li tant għajjem eh, interess fil-settur li tant immobilizzaw kol dak li kien qed leġifera, imma qed joffri biċċa qodda moderna sabiex l-euro, l-euro, il-monita e, unika tagħna tkun tista' tilħaq l-importanza tagħha l-importanza li jixir ila sabiex kun tista tintuża tajjeb u jkollha l-effetti mixtieqa. Nafu li dan l-istrument li jkun ġifiri tal il-fat li wieħed ikun jista' jiġbed il-flus mod awtomatiku f'kull imkien qed naraw li ma tantx qed se jista' jitħaddem għalissa. Mela, għalek għanna zoċ eh, problemi. Irridu naraw l għannet kif il-Kommissjoni li eh, se taħdem kif tista' tara li l-istrumenti ta' sepa jistgħu jaħdmu sow ovvjament timetable imma forsi din tittiġi modifikata. Umbat, kif taħseb kif taħsiba il-Kommissjoni ta' kif se jimbidlu l-istrumenti li għanna palissa sabiex ikunu jistgħu jintużaw fiħdan is-sepa. U flima żmien qed timmaġina li dan se jsir meta aħna waqafna il-qafas legali ma kenniex skadenzi għal meta se tibda tintuża s sepa Imma naħsbu li issa wasal iż-żmien li dan isir nistgħu nifmu li għad baqa ċertu affarijiet li eh, għadhom ma ġewx eh, ma memx soluzzjoni għalihom f'ċertu pajjiżi, imma naħsbu li l-Kummissjoni għandha responsabilta kol li tejn l qasam industrijali sabiex dawn eh, ovvjament ikunu jistgħu jsibu il-soluzzjoni għal problemi għad għalom. U kol il-kwistjoni ta' l-interchange biex naraw li dan il-proġett sepa e jista jaħdem tajjeb. Xi kultant naraw li jekk huma l-professjonisti fil-dan il-banek jista' jkunu n-nies fil-suq intern jew inkella dawk li huma responsabbli mill-kompetittività kulħadd qisu qed waħlu f'xuxin hija l-istorja tal-ħmar waħal f'dembu hawnhekk. Ħadd qisu mu responsabbli ta' eżattament tal-qasam tiegħu Għalek naħsbu li f'dan l-istadju ma nistawx nibdow sistema li suppost għandha tkun waħda koerenti jekk kull min għan volut f'dan il-qasam tal-euro ma ntuħx alternattiva. Din hija dan huwa l-ostakolu eh, li mi miegħu f'dil-Kummissjoni tal-Interchange. U aħna nafu li li huwa eh, fidejn industrialisti wkoll jsibu l-alternattiva. Alternattiva li tista' wieħed isib fuq livell tal-istati membri laqas biss ġiet ittestjata. Jiġifieri d-direzzjoni tal-kompetittività ma tantx tista' tgħinhom lil dawn in-nies. ċertu soluzzjonijiet mhux dejjem huma eh, l-iktar xierqa fuq il-problemi. Ħantikom eżempju il-finanzjament tas sistema tal-interchange wieħed jista' jabbina mal problemi jew l-iżbalji li jsiru fuq, fuq sistema ta' pagament. Em, din mhijiex xi ħaġa raġunata li wieħed jikkastiga dawk li l-iktar vulnerabbli li jagħmlu dawn l-iżbalji Ġifiri, naħseb li biex imbidlu u għal din is-sistema ġdida bżonn l-ewwel qed ikollna data. Biex jekk ma nażlux irid ikun hemm ukoll alternattiva hemm ir-regoli ta' trattat għal dik li għandu x'jaqsam mal-interchange. Grazzi ħafna dan li għandu jsir. Grazzi ħafna, Sinjura Pervanx Beres. Issa Sinjura eh, Kommissarju. Thank you, Mr. President, Honorable Signor President, Sur President, membri, l-ewwel net nixtieq um, nitkellem għal kummissarju Makrivi dispjaċih li ma setax ikun presenti. Jiena nemmel il-kwistjoni um, id-domanda unek u l-implementazzjoni taħt is-sepa qed jidentifikaw il- il-kwissjonijiet il għawlini identifikati biex namlu suċċess tas sepa L-ewwel domanda hija kif il- il-Komissjoni se trawem il-migrazzjoni permezz tal-istrumenti. Is-sepa hija fil-fatt proġett ehm, tas-suq. Iżda minħabba l-benefiċċji sostanzjali għall-ekonomija wiesa, il-Komissjoni eh, ipprovat trawem il-migrazzjoni, per eżempju, billi tkun katalista biex um, ikun emizjet għarfin dwar is-sepa permezz tal-rapport tal-progress u ninkoraġixxu il-migrazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi anki billi tisħa istess biex tadotta istess um, um, il-bidu is-sepa u eh, finalment pala komissjoni li jett ta' tispinta l-kupru fl-Europa billi t-prezenta proposti biex tassigura li l-benefiċi sħaħ tas-sepa jiġu realizzati. It-tieni domanda saqsit jekk massa kritika ta' pagamenti um, ikunu immigrati sal-aħħar tal-2010, ovvjament. Aħna nifavorixxu il-migrazzjoni biex nżommu l-ispejjeż tal-migrazzjoni baxxi kemm jista' jkun. Inqas minn 2% tal-pagamenti um, immigraw fil-fatt Barra minnek, id-debitu dirett taħt is-sepa se jiġi mnedi biss iżjed tard din is-sena, allura il- il tal-migrazzjoni bħal bħalissa hija baxxa wis, biex ikonna l-migrazzjoni totali sal-2010. It-tielet domanda tkellmet dwar il-bżonn li jkollna data data ta' tmiem eh, ċar, ċara għan naraw il-mertu li konna data ċara u ovvjament l-2012 miex um, ehm, mux raġonevoli, issa l-ħafna stati membri din id-domanda tibqa um, sensitiva biex nistabilixxu proċess biex ehm, neżaminaw um, din il-kwistjoni dwar l-impatt tad-data end date um, fuq l-imsejba differenti fuq kull minnu interessat u niftemu dwar data maħħom dana jista' wassal għal endorsjar politika politiku u anki proposta leġislattiva forsi sal-aħħar ta' din is-sena. Ir-raba domanda saqsi dwar kif nistgħu intejbu ir-relazzjoni tal-MIF u l-mandati eżistenti għanna bżon ta' soluzzjoni temporanja għal problema fin negozju biex ikonna ċarezza legali u biex iz direttiva ehm, ta' sepa tiġi bnedija bis-suċċess u għalhekk il-Kummissjoni qed tappoġġa bisħeħ l-isforzi tal-Parlament u tal-Kunsill biex isibu soluzzjonijiet temporanji fil-kuntest tal-reviżjoni tal-regolament tal regolament dwar il-pagamenti transkonfinali. Il-Kommissjoni tappoġġa wkoll il-validità legali tal-mandati tal ta' eh, debitu dirett nazzjonali taħt is-sepa. Iżda din hija kwistjoni illi taqa taħt l-autoritajiet nazzjonali, per eżempju, ehm, billi jużaw l-implementazzjoni tal- ta' direttiva ta' servizzi. Il-ħames punt kellu xaqsam ma' kif il-Komissjoni taħdem dwar il-MIF rigward tal- pagamenti taħt il-permezz tal-karti dan għajt jaqa taħt il-regoli tal-kompetizzjoni tal-żewġ tal-żewġ skemi tal-karti ewlenin il-Visa u l-Mastercard ġifieri fit-19 ta' Deċembru 2007 l-Kommissjoni ddeċidiet illi l-MIFs tal-Mastercard għal pagamenti transkonfinali għal kreditu u l-karti tal-kreditu u tal-debitu ma kienux ehm, kompatibli mar regoli tal-kompetizzjoni. Mastercard et tappella id-deċiżjoni tal-Kommissjoni. F'Marzu tal-2008 l-Kommissjoni fetħet il-proċeduri biex tistabilixxi jekk il-visa, il-MIF tal-Visa Europe hija fil-fatt tikkostitwixxi um, ehm, ksur tal-artiklu um, wieħed u tmenin. Il-Kummissjoni qed tipprova ssib um, l-istess kondizzjonijiet għal massakad l-Ewrop kif ukoll għal karti kollha l-oħra li jistgħu jiġu użati fil-futur. Id-domanda ta' qabel tal-aħħar saqsiet jekk il-Kummissjoni għandha tippreżenta soluzzjoni konkreta għal problema tal-MIS fis fis-suq eh, bbażata fuq il- eh, f'ekonomija bbażata fuq issu u hija l-industrija li għandha tipproponi soluzzjonijiet. Id-diskussjonijiet però għadhom sejrin mal-Mastercard u mal-Visa. mal masa u mal viża mal mal visa F'rigward ta' diretti tal-debitu dirett ta' se pal-Komissjoni għal-essa biex tajn l-industrija billi tipprovdi um, um, konsulenza urġenti um, waqt li kolla id-dialogu mal-industrija u fuq il-bazi ta', ta, ta deċiżjonijiet meħuda minn min qed jaġixxi fis-suq. Din, um, din il-gwida għandha tiġi provduta l-iżjed tard f'Diċembru tal-2009. U l-aħħar domanda hija dwar il-miżuri speċifiċi li l-Kommissjoni seta tippreżenta biex tassigura illi is-sepa il-migrazzjoni ta' is-sepa mhix se twassal għal eh, spejjeż anki ikbar. Il-Kummissjoni taħseb li dan m'għandux isir l-ewwel net is-sepa għandha tnaqqas l-effiċjenzi operazzjonali permezz tal- tal-ekonomiji tal-iskala it-teni is-sep għandha twassal la trasparenza li se tillimita s-sussidi u il-prezzijiet moħbija għal kemm xi utenti mas jista' jkun li jistaw jasbu li dana, dana iwasal għal prezzijiet mhux moħbija u fiżidiet fil-prezzijiet Nasab li l-komunikazzjonijiet mill-banek ikunu importanti ħafna hawnhekk. Il-Kummissjoni qed timmonitorja l-impatt tas-sepa fuq il-klijenti permezz ta' tneddija ta' ta' studji u fl-aħħar naqblu illi hemm ħassib illi l-iskemi ta' debitu effiċenti nazzjonali jistgħu jiġu sostituiti b'alternattivi iżjed għaljin iżda. Iz għanna inizjattivi illi jista' jwaslu għall-iskema tal-karti tad-debitu pan u eh, sistema ġdida u dana et se jkun skont il-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Allura bħala konklużjoni seba għandha twassal għal għas-sistema żjed effiċjenti tal-pagament u ehm, għal salvagwardji miżjuda taħt il-politika li ġa teżisti, allura jiena nilqa din ir-riżoluzzjoni u l-appoġġ tal-Parlament għas-sepa Jean-Paul Issa tliet minuti, su Jean-Paul Gauzet, għal PPE, DE, e. tista' titkellem. Grazie ħafna, President, Signora Kommissarju, kollegi. Smajna ħafna issa u nafu kif, kif saret issa il-direttiva ta' sepa li għalijajna kontu rapporter u li fl-2007 ġiet adottata wara l-ewwel qari. Din id-direttiva ovvjament tista' tgħin lil banek eh, li ittija u koll il-qafas legali sabiex eh, dawn il-bani kienu jistaw jimplementaw is-sepa għal dan kollox huma għal debiti, għal credit cards u anki għal bank transfers. Din is-sitwazzjoni ovvjament se tagħti vantaġġ lis settur bankarju u anki l-konsumatur inti qed tajjeb li l-Kummissjoni rat li dan it-trasferiment lejn is-sepa ma ġibx iktar pis lill-ċittadini Ewropew. Minn mindu tlesta rapport ma tantx qed isiru l-affarijiet ta' malaj. Mill-2008 kien hemm biss wieħed punt seba' fil-mija tal-transazzjonijiet kollha li saru skont is-sepa. Għalhekk, ċifieri llum il-reżoluzzjoni tal-Parlament qed titlob il-Kummissjoni li tiddeċidi fuq skadenza. Din id-data ovvjament ma tridx tkun li lin wara il-Deċembru tal-2012 sabiex kollox imbagħad dak iż-żmien isir skont is-sepa imma sabiex nkunu effettivi irridu naraw kif sensibu soluzzjoni tal-problema tal, tal-commissions li jieħdu l-banek. Il-servizz bankarju hija attività kommerċjali u ovvjament daw iridu wkoll ikupru ċertu spejjeż li kollhom dawn il-banek imma rridu nevitaw li ma jkunx e, huwa importanti għalhekk li l-Kummissjoni kollha linji eh, biex ikun hemm ukoll sigurtà legali dawn il-linji direttivi ovvjament irridu jkunu ċari jekk ma jkunx hemm ċertezza legali, il-banek ta' ħafna pajjiżi jibqgħu lura għal dan li huwa direct debit u b'dan il-mod jiġifieri jkun qed jipparalizzaw xi l-implementazzjoni tas-sepa ħafna pajjiżi Ewropew u kol kienu u eh, nafu li dan il-parlament hemm ħafna emendi l-Kummissjoni u kol għamlet ħafna emendi u nisperaw li dan kollu se jiġi konsidrat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna su koza sissa catch the eye. Is-Sinjura Takaġifiċ għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President aħna ninsabu fi kriżi ekonomika u għanna bżon l-istrumenti għal għatkabbir ekonomiku. Nasab li l-izvilup l-izvilup tal-istrumenti um, ehm, finanzjari se jkunu sors ta' miżuri ġodda. Illum qed nitkellmu dwar is-suq tal-pagamenti u hija ħaġa tal-mistija li s-soluzzjonijiet tagħna tiġu implementati biss bil-mod Waħda mir raġunijiet eh, għal dan huwa il-problemi tekniċi fil-banek, soluzzjonijiet tekniċi li mhumiex qed jiġu implementati. Iżda għandi ngħid li l-modernizzazzjoni teknika tal-banek tibqa' fl-interess tal-banek stess. Għandhom jimmodernizzaw is-swieq tagħhom il-pagamenti tagħhom, is-sistemi tal-pagamenti tagħhom għandhom jiġu aġġornati biex dejjem itejbu l-profitti tagħhom. Huwa importanti li l parteċipanti fis-swieq ikollhom iżjed ħeġġa fl-implementazzjoni tas-sik ehm, tas-sepa. Grazzi. Grazzi, Sir President. Signori, nafu li il-zona tal-pagamenti singlu tal-Europa u importanti għal SMEs um, in partikolari din hija sfida kbira għalihom. Et jaħdmu dwar eh, għal fuq is-sistemi tal-karti ta' kreditu biex biex il l-ispejjeż f'din is-sistema. Um, Nasab importanti illi illi ikonna trasparenza fi krizi għana bżon eh, ta' appoċ għal kumpaniji l-spejjes iżjed baxxi iwaslu biex il-kumpaniji tejbu l-idħul tagħhom. U dana jwassal għal attiti fil-krediti sepa jkun eh, strument tajjeb biex nikspoda. U biex nasiguraw li mhux biss l-SMEs iżda relazzjonijiet bejn il-kumpaniji kbar u kumpaniji żgħar ikunu fuq il-bażi ta' effiċenzja fl-ispejjeż. Grazzi. Grazzi. Issa kummissarju Sinjura Vasilju tista' titkellem ikjoġbok. Nixtieq nirringrazzja il-Kumitat u l-ċe Madam Beres għal dan id-dibattitu. Il-Kummissjoni tilqa l-appoġġ tal-Parlament tas-SEPA Is-sepa mhix biss inizjattiva li hija autoregolatorja iżda anki eh, politika ewlieni biex nirrinforzaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kif ukoll it-Trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni u l-Parlament ovvjament għandhom u l-Kunsill għandhom l-istess idea u l-istess għan taħt is-sepa. Ħanfakkar fakkarkom dwar tliet punti ewlenin L-ewwel net il-Kummissjoni kienet attiva ħafna fejn għenet biex natu spinta l-immigrazzjoni ta' sepa, in partikolari billi għamilna l-pressjoni fuq l-autoritajiet pubbliċi biex dawna jadottaw sistema um, ehm, mod bikri aħna sen komplu bl-isforzi tagħna biex nkunu katalista għal-sepa. It-tieni waqt li għanna l-istess interess pal parlament għad dibattitu dwar is-sepa, aħna ma nemnux li wasal iż-żmien biex um, nifissaw end date data ta', ta, sakemm għandha tiġi implementata s sepa Ressaqna mozzjoni, nasbu li għatri jisir ħafna xogħol biex qabel ma nistaw nifissaw din id-data. It-tielet nista' nikkonferma li l-Kummissjoni se tagħti gwida lejn il- il-kompatibilità dwar il- il-remunerazzjoni um, u l-kompatibilità ta' remunerazzjoni mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Ija baqa ftit l għadħol ta' debiti diretti. Allura il-gwida tagħna għandha tkun lesta qabel Diċembru tal-2009 iżda ħan insisti fuq punt wieħed. Din il-gwida tista' tiġi provduta soġġetta għal għal-idejat mill-industrija għal-modelli possibli li jisaw jintużaw. Grazzi. Grazzi, komissarju. Aħna ġavina il-proposta il biex nispiċaw id-dibattitu dan id-dibattitu se jivvotat fl-istess ħin ta' għada u id dibattitu issa spiċċa u issa wasalna l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna illum illi huwa riżoluzzjoni abbozz riżoluzzjoni mill-Komitat tal-Affarijiet Barranin dwar il-deteriorazzjoni tas-sitwazzjoni umanitarja fi Sri Lanka jek għarbak il-Komissjoni għed eh, issa għed għed il-rappresentanta tal-Komissjoni u issa se nibdew id-dibattitu billi